l-attitudni fil-pajis u li tejbu u koll is-situazzjoni eh, attwali ta' popolazzjoni LGBT. Grazie ħafna Komissarju Pibags, biex nikkonkludu s-sanna sitt mozzjoni ta' rizoluzzjoni mill-gruppi dana jala id-debattitu l-votazzjoni ħassir fit-tmiem id-dibattitu li jmiss. Id-dibattitu li jmiss għandu xieqsama refugġjati Eritrej miżjuma ostaġġi fil-Sinaj. L-għanet għanna il-Sinjura Kollegi, madwar 150 persuna eh, mill-Eritrej u ma maħsuba l-għedin ostaġġi fil-Sinaj u ovvjament da għedin jinżammu għal flus. il- Il-nis mill-Eritrea għadin jenaddu b'mod legalment jiġu traffikati eh, lejn l-Izrael via l-Eġittu. U għanaħsbu l sorverjenza għanda t-izdiet anke mill- UNHCR. Dan ifisser illi biex nġustifikaw man il-xogħol eh, eh, għandu kuna ma jistax ikun hemm violenza u forza u fl-Unjoni Ewropea forsi għandna wkoll nikkonsidraw dawn l-affarijiet. Vielen Dank, Frau Kollegin Scharke. Als nächstes Herr Grazie, Signora President. Signora, issa s-sur il-kellim li mes, s-sur Sassoni. situazzjoni sur President, hija waħda serja ħafna u naħsbu li dinja hija kwistjoni li qed jisu wkoll il-mezzi ta' xandir Ewropej din għandna nifrontawa bħala Unjoni Ewropea u bħala Parlament Ewropew għalhekk nistieden ukoll lill kummissjoni biex tinteressa ruha fuq dan is-suġġett għaliex din hija emerġenza umanitarja vera u propria u f'dan il-każ l-istati membri irridu jagħmlu s-sem tagħhom ukoll jagħmlu minn kollox sabiex jgħinu lil dawn ir-refuġjati biex jitilqu minn din it-territorju u aħna nħossu li jistaw jiġu adottati minn stati Ewropej. Għalek, nemnu li l-Kummissjoni tagħmel dak kollu possibbli biex tagħmel dan ix-xogħol anki tuża l-fondi disponibbli permezz tal-Fond Ewropew għar-Refuġġati. Grazzi. Vielen Dank, Herr Sassoli. Grazzi, Sur Sassoli, Sassur Tanak. Il-grupp ICR e Jikun danna trattament illi għaddejjem minnhom daw il-vittmi Eritrej. Din hija prattikament skevitu moderna minnaħa ta' traffikanti tal-bledmin aħna nilqaw koll dak l-isforzi qed jagħmel il-Gvern Eġizzjan sabiex jipprova jassikura li jinħelsu dawn ir-refuġjati. Rridu naraw għalfejn dawn il-persuni imsiken jitilqu minn u dana għaliex kull min għandu l-opportunità li jaħrab id-dittatura tal-kapa Eritrew jagħmel dan. In-nies jistaw jistgħu jew imorru fil-militar inkella jippruvaw eh, dawru lira f'pajjiż illi kien maqrut kważi kompletament mill-gwerra. Jien mill-gwerra jiena mandi l-ebda uh, diffikultà li ngħid l-affarijiet kif huma fil-pubbliku, l-affarijiet jridu jridu naw se nagħmlu biex nagħlqu kull tip tajnuna li ngħaddu lil dan id-dittatur. Grazzi ħafna sur Tanak is-Surpreda issa, grazzi Sinjura President. Eluf ta' persuni masul is-snin jippruvaw jaħarbu lej l-Izrael meta wieħed iqis il-problema diffiċli li hemm fil-qarn tal-Afrika. Ħafna minn daw jispiċċaw vittni ta' traffikanti tal-bnedmin dawn huma nies li m'għandhom l-ebda rispett ta' dinjità tal-bniedem u l-ħajjiet ta' dawn ir-refuġjati jispiċċaw eh, biss jiswew ammont ta' flus, il-valur tagħhom huwa biss tal-ammont ta' flus li jiswew. Jintalbu sa' madwar 8,000 dollaru biex jinħeles kull ostaċ. Jidu nifmu il- Dbatija li għedin jaddu minna dawn in-nies u naraw ukoll situazzjoni vulnerabli tan nisa li jispiċċaw suġġetti għal stupru eh, repetut. Nirrikonoxxu wkoll l-isforzi li għamlu l-awtoritajiet Eġizzjani sabiex jinħallsu l-ostaġġi u rridu nappoġġaw il-ġrida kontra traffikar tal-bnedmin hemm bżonn mhux biss ta' klim ma wkoll ta' kooperazzjoni pajjiż wieħed waħdu ma jista' jagħmel xejn. Grazzi ħafna Sur Preda e Mrs. Sur Tavares. Grazzi, aziz kollegi. Is-sitwazzjoni tal-refuġjati Eritrej fis-Sinaj u hija waħda kara ħafna kif qalu l-kollegi rridu nkunu ebsin fil-mod kif aħna nindirizzaw ninegozja ma daw it-traffikar tal-bnedmin u ma għaddin nizommu n-nis ostaġu għal-jom għaddin jitolbu somma menormi ta' flus. Rridu pero u koll nħarsu lil dawn in-nis, rridu noqodu Rridu mux biss nżommu bas ma traffikanti imma ninsew ma rridux ninsew l-vitmi, irridu naraw ukoll għalfejn dawn in nispiċċaw fid-deżert tas-Sinaj kif marru hemm għaddew mill-Libja. Bazzikament dal-pajis huwa l korea ta' fuq sal-Afrika. Iridu naraw l-Eġittu x'qed jagħmlu mhux qed jagħmlu biżejjed dawn, nitlob il-Kommissjoni biex tibgħat mala kemm jista' jkun delegazzjoni fl-Eġittu illi tara s-sitwazzjoni kif inni fil-post u tevalwa. Naħseb l-istituzzjonijiet kollha jiġu jitolbu din il-ħaġa li ikollna politika apposta għanna politika ta' dan it-tip, per eżempju l-fond ċar refugjati Ewropej, ċaġa simili ridu f'meta din is-sena kien hemm vot U wara li l-Kunsil mhuwiex lest li għati semu kieku il-pakkett tar resettlement kien ġie adottat kien ikollna proċedura tal-emerġenza. Il-Parlament insista li dan insir jiena kontra porter għandek kieku ġie adottat dan il kummissjoni tkun tista' tniedi proċedura ta' emerġenza sabiex ngħidu dar refuġjati imma il-Kunsill mhux qed jagħmel xejn. Dawn nies qegħdin hemmhekk fid-deżert tas-Sinaj min jafar kemm żmien u hawnhekk maħniex kapaċi nieħdu deċiżjoni u din in-nuqqas ta' deċiżjoni in-nuqqas ta' azzjoni qiegħda tiswa ħajjiet tal-bniedem. Grazzi ħafna Sur Tavarix. Issa Is-sur Laħbila. Għanim telefon. Grazzi ħafna, Sur President. F'telefonata bejn assis mill-Eritrea fl-Italja u ostaċ fimna illi għam kummerċanti minna l-kosċenza fi traffikar tal-bnidem illi jisparaw l-nies jekk mdaw ma jħarsu għomx tal-vjaċ. Uħos minn daw traffikanti u Jaqtlu n nis u fil-fatt anka fuq il-frontiera mal iżrael u l-ġittet naraw li ħafna ktar rifuġati qed jippruvaw jitlu f'Iżrael jew jitlu fl-Ewropa mingħajr dokumenti. fuq nħaġit sjana qed naraw li hemm żona militari fejn ħadd ma jista' jidħol u kull min eh, jaddi miż-żona jrid jgħaddi taħt orti militari. 75 rifuġġat mhux armat inqatlu minn fl-aħħar sentejn Hekk kif kienu jibraw jaqsmu il-frontiera li fil-fadal nies inqatlu. U ħafna ma jistawx jitlu f'Izrael għax Izrael saret il-frontiera. Negat, ġimma għafu kol kamp għal dawn in-nies u rridu naħnu mill-qrib hawnhekk mal- l-ġnus maquda sabiex nizguraw li id-drittijiet ta' refugġati jiġu rispettati f'dawn il-kampijiet fuq il-frontiera. U fl-Ewropa rridu nizguraw illi ksur ta' drittijiet ta' bniedem ma jseħħx fuq dawn ir-refugġati. hemm persuni li qed jippruvaw eh, jitlu fil-frontieri estani tagħna ma nistgħux nbatu lura kif batna l-Eritrej. Grazzi l-Onorevoli Kaczmarek.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 L-autoritajiet Eġizzjani qegħdin jippruvaw jidġildu l-pjaga ta' traffikar tal-bnedmin u rridu nejnu l-ostaġġi rifuġġati u dak li għandhom bżonn lajnu natana na napoġġaw l autoritajiet izraeljani u Eġizzjani fil-ġetta tagħhom kontra traffikar tal-bnedmin rridu nifmu il raġuni għalfejn hemm dal-fenomenu ridu ntejbu s-sitwazzjoni fl-Eritrea u fil-pajjiżi tal-Qarn tal-Afrika dan jista' jnaqqas il-pressjoni migratorji u jekk ma nittrattawx l-eruq tal-problema ma nkunux nistaw insolvuha. Insejjaħ li l-kollegi sabiex jappoġġaw il-mezzjoni tal-PP e li nasbu li hija aħjar minn dik konġunta. Fin danka kollegi Katzmarek. Grazzi, Sur Katzmarek. Kelma li missija Signor Rana Gomes. Sur President. L-Eġittu ma tistax tala għajna u dim trattament eh, ikra ħafna li jem għal-refugġati. Għat niskarmu refugġati afrikani, specialment mill somalia u mill-Eritrea li għat jipruvaw jħallu pajizom, jħarbu minn pajizom u jaslu Izrael permezz ta' mill-rotta tas-Sinaj Izraelija mamla biex eh, tilqa rifuġati fejn hemm terrorizmu. Eritreja fost iktar pajjiżi tiranniċi fid-dinja. Però l-awtoritiet Eġizzjani għadhom kemm ħarġu politika fejn qed jilqawhom il daw ir-refuġati u jqarqu bihom hekk kif jippruvaw jgħaddu mill-Eġittu u jien mbagħad joqtluhom inqatlu ġa 85 persuna skont il-Human Rights Watch. L-Eġittu għandha tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem viżavi dawn ir-refuġati flimkien mal-UNHCR ukoll. U l-Ewropa għandu tappoġġa dan. U tappoġġa dak li qal is-Sur Tavares fuq il-resettlement. Grazzi ħafna, Signora Gomes, l-Onorevoli Rinaldi għal minuta u nofs, mbatt l-Onorevoli Sargentini għal minuta u nofs ukoll. Dank u voorzitter. Grazie, president. Kollegi, rridu noqgħod tkun onesti. Riżoluzzjoni li għandna u dimna hija tassew xi ħaġa li ma tikkorrispondix mar-realtà. Refuġġati mill-Eritrea huma ostaġġi fiż-żona tas-Sinaj imma il-rabta bejn l-Italja u l-Libja il-fatt li l-Ewropa għalqet il-bibin għall-immigranti u refugġati u dawn rridu jmorru f'postijiet oħra u jsegwu r-rotot illi huma perikolużi ħafna. Iġuna nikonkludu li min jitlaq mill-Eritrea huwa refugġat politiku, anka l-familja tagħhom edin għad riskju, jekk aħna mhux lesti f'dan il-Parlament li ngħidu illi l-Ewropa għanda tem di situazzjoni minn mela allura eh, maħniex niproċedu kif suppost. Rridu ngħidu dan f'din ir-riżoluzzjoni fl-opinjoni tiegħi. Jiena nemmen illi għandna nitkellmu fuq l-Eġittu imma nitkellmu wkoll fl-Ewropa tagħna u ngħidu li dawn il-persuni qed jirriskjaw aħna qed neskludu l persuna għal daqstant bekk qegħdin nippreġudikaw il-ħajja tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sargentini għal-minuta. Nof sumbat isur paċka għal-minuta. Grazzi ħafna. Il-frontiera Sinaj qed tkun ta' kenna għal migranti mill-Eritet, fitxu ħajja aħjar, irridu nġildu traffikanti, l-vjaġġi illegali, traffikanti li rridu jħalsu dawn l-immigranti mingħajr dokumenti. Ir-refugġati m'għandhom l-ebda dritt qoddim il-traffikanti ħalluhom għal rieħhom u jiddependu fuq nies li ħalsu sabiex iġorruhom. Recentement rajna l-iskala ta' situazzjoni x'kienet eżatt u issa wasal iż-żmien li flimkien mal-pajjiżi konċernati insibu soluzzjoni ċivili għal dil problema tal-rifuġġati. Grazzi. Fil danka kolik. Grazzi ħafna Sur Paxka. Kellima l-oħra issa. Is-Sinjura Makovea minuta 7 da UNHCR. Seba ta' Deġembru l-UNHCR għalet li ħafna refugġati Eritrej edin jiġu ġarra minn traffikanti u għatikol maħalsu ammont kbir ta' flusa biex jiexu f'kondizjoni taħjar. Refugġati għat jinżammu f'containers fil-desert u ħafna drabi jiġu sawta l-attitudni tal-gvern tal-Eritrea innifsu hija ħaġa li tinkwetana minn fakti protetti ċittadini qed t eh, tqishom bħala dissidenti li ma jridux, rridu azzjoni konġunta mill-Eġittu u l-Izrael sabiex inwaqfu it-traffikanti u sabiex jizarmaw dawn il-netwerk ta' kriminalità. U bladu sabiex insaxħu sforzi sabiex niproteġu revoċati tissaw tal-ġejni bili inkludu dispożizzjoni tu standards tal-UNHCR. Grazzi. dank. Grazzi ħafna, Sinjura Makovej. Issa, proċedura kħedġdijaj. Nibdew bil-Onorevoli Basescu. dată de epp. în pofida clarității textului nu s a ajuns Importanti illi ħassa li marna xin nixnoħu ftejn bej kullħat nilħu ftejn konġunt. Is-situazzjoni fil-qan tal-Afrika hija eh, preokupanti ħafna. Din hija xi ħaġa illi teħtieġ li nindirizzawa immedjatament għalli xanna wieħed mill-ikbar gruppi ta' kriminali organizzati dan ir-refuġjati kollha għedin jiġu sottomessi għal trattament degradanti u eh, brutali ħafna il-familji tagħhom ma jistgħux jħallsu l-ammont ta' flus li qegħdin jintallab għalihom għalhekk hemm bżonn għaddu messaġġ ċar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 il-mod kif qed jiġu trattati ir-refuġġati. Jiena naħseb irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nħarsu u ntejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Madana kollu, il-politika fiħdan dan ir-rapport għalija hija eh, sqaq ma twassal l-imkien u għalhekk naħseb hemm ċertu punti li huma ħżiena ħafna. it ta' fond, per eżempju, li ngħinu l-refuġġati ma nistax naċċetta. Bażikament fl-Unjoni Ewropea hemm miljuni li jgħixu fil-faqar u bil-ġuħ 3 miljuni fil-fatt jgħixu fil-faqar fiħdan l-Unjoni Ewropea u anki mhux qed ilaħqu mal-pensjonijiet u l-pensjonijiet stess li hemm ma jilaħqux biex jixtru mediċini jew biex jixtru l-ħobża ta' kuljum u għalhekk iridu l-ewwel naraw f'darna x'inhu għaddej u ovvjament iva jkollna simpatija għal dawn in-nies li qed inbagħtu imma l-ewwel nett iridu naraw f'darna. L-Unjoni Ewropea mimlija immigranti bħalissa u għalek mannix nkomplu nilqaw aktar immigranti. Grazzi. Għandi signora Krezzu u l-onorevoli ieħor. Grazzi. Grazzi. Il- Refugġjati tal-Eritrej għedin jahirbu minn reġim dittatorjat u l-Eġittu għalhekk issa irid jimxi mal-obbligi internazzjonali tiegħu illi jara kif jista' jeħlisom. L-iktar ġagwatanti hija kif dawn qegħdin ehm, jiġu sottomessi għal ħafna ehm, tortura. Anki situazzjoni tan-nisa speċjalment hija waħda kera ħafna ħafna immigranti spiċċaw maqtula f'dawn l-aħħar snin biex jippruvaw jaħarbu mill-Eritrea. Irridu illi il-Komissarju għalli tal-UNHCR jkollu aċċess għal din iż-żona sabiex ikun jistajn daw in-nies. Grazzi, Signora Kretu. Ussur Zjobro. Sur President, il-refugġati Eritrej qed jiffaċċaw sitwazzjoni traġika. Meta nosservaw dan l-istadju ta' kif se affarijiet irridu nifmu qala qed jiġri hekk, qed hemm tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem u persegwitazzjoni tal-priġunieri politiċi u id dissidenti u nsara fl-Eritrea. Din huma l-eruq ta' din il-problema u għalhekk irridu nagħmlu l-almu tagħna kull ma nistgħu sabiex nibdlu l-attitudni għal dawn l-autoritajiet Eritrej. Fl-2007 il-mexxej kurrenti tal-Eritrea li huwa responsabbli għal situazzjoni mwera li hemm fil-pajjiż attenda ħaj attendi ċerimonja hawnhekk fi Brussellu għalhekk irridu nagħmlu minn kollox biex nidu l-attitudni fl-Eritrea. Grazzi sur Zjobro, issa sur Pibalks. Grazzi President, membri onorevoli. Il-Kummissjoni Ewropea taqsam magħkom il ħassib li għandkom fil-Parlament Ewropew u rapport jitkellem dwar mijiet ta' eluf ta' refugjati mill-Eritrea, Etjopja, Sudan u Somalia li jider li qed jinżammu qastaċ f'Sinaj minn trafikanti li qed jitleb jitolbu l-asit olin għall-ħelsin tagħhom. Mill-ewwel notifika aħna bdejna nagħtu każ dan il-każ insegwuh mill-qrib naraw xinu mal-fatti, nevalwaw is-sitwazzjoni u nieħdu l-azzjoni meħtieġa. Delegazzjoni fl-Unjoni Ewropea fil-Kajr tal-Kajr qed tikkontattja l-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili anke ma' dawk ta' ġnus maquda, ir-rappreżentanzi lokali u l-organizzazzjonijiet fil-Kajr u qegħdin esegwu l-każ. F'koordinazzjoni mal-ambasċati tal-membri ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea kien hemm il-Ministru tal-Affarijiet Barranin li ġi ehm, li tkellimna miegħu u rajna li l-awtoritajiet Eġizzjani għandhom jieħdu miżuri meħtieġa sabiex jeħilsu lil dawn in-nies u ituhom il-ħarsien meħtieġ. Hemm rapporti ta' investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin biex isibu dawn il-grupp ta' refugġati u nittamaw li l-affarijiet jiġu ċarati fil-jiem li ġejjin. Dan mhux l-unika każ li qed ħassibna lix l-immigranti u refugġati fl-Eġittu għadhom qed ibatu minn ħafna distakki fil-protezzjoni. L-iktar inċidenti serji huma rrapportati f'Sinaj ħafna migranti li provaw jaddu mill frontiera ta' Sinaj biex morru għall-Izrael jaddu minn ħafna abbuż u trattament ħażin. Għajjimna din il-kustjoni bosta drabi ma' l-kontraparti ta' Eġizzjani fil-qafas tal-laqat tal-sottokomitati u jew niddiskutu l-kwistjonijiet ta' migrazzjoni jew kwistjonijiet politiċi inklusi drittijiet tal-bniedem. L-aħħar okkażjoni kienet il-laqa tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu f'nar il-14 ta' Diċembru fil-Kajr. Meta qajjimnilhom propju dan il-punt. L-Unjoni Ewropea regolarment stidnet l-awtoritajiet Eġizzjani biex itejbu l-kwalità tal-assistenza u l-protezzjoni affruta lil dawk li fiċċu l azil u refuġjati u offrejna assistenza teknika u finanzjarja fuq dan ir-rigward. L-Unjoni Ewropea stidna dukoll l-awtoritajiet Eġizzjani biex jiżguraw li l-prinċipju ta' non-refoulement jiġi aċċettat għal migranti kollha li għandhom bżonn il-protezzjoni internazzjonali, inkluż dawk mill-Eritrea. L-Unjoni Ewropea talbet li l-rappreżentantoli għal refugġati kollu possibilità kollu li jkun jista' juża l-mandat tiegħu biex jagħmel tajjeb għal din is-sitwazzjoni, inkluż fir-raġun ta' Sinaj. Kien hemm żviluppi pożittivi li rridu nisqu dwarhom. Pereżempju f'rebbija ta' din is-sena l-Eġittu adottaw eh, leġiżlazzjoni ġdida li tagħmel kriminalizzazzjoni fuq dawn il tkasbi ta' dritti tal-bniedem u tħares il-vitmi. Żvilupp ieħor kien l-adozzjoni tal lat ta' kriminalità li jagħmel reat li tagħmel traffikar tal-bniedem u issa ħajresqu miżuri effettivi biex ikun hemm implementazzjoni tajba ta' dan il-qafas legali u aħna frejna l-kooperazzjoni tagħna f'dan il-qasam. Aħna ħankomplu nappoġġaw ix-xogħol tal- eh, l-UNHCR u l-organizzazzjoni ċivili biex bekk ntejbu situazzjonijiet u li jkun hemm protezzjoni legali xirqa lill-immigranti u refugjati li qed jiġu fil-pajjiż. Aħna ħankomplu insegwu mir-reqqa il-każ tal refugjati ostaġġi fis-Sinaj u ħankomplu l-kuntatti tagħna mal-awtoritajiet Eġizzjani f'dan ir-rigward. Jiena nittama bisħiħ li jkun hemm soluzzjoni bikrija l dan il-każ u jiddispjaċini li kien hemm tmien imwiet li ġew reportati sissa. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Grazie, Kommissarju Piebalgs. Point of order del Tavares. Grazie. Donnu kelkom tweġiba l-esta l-Kommissarju. Dan bħalli kikul qasra l domandi. President, intat li għandek point of order, Sur Tavares. Mela t il-point of order tijak fuq dan il-puntu, mux fuq affarijiet oħra, jgħid il-President. Mikrofon għal-kellim. Of course it is a point of order. Iva, wa point of order. Aħna staqsejna l-Kommissjoni mod partikolari li nkunu nafu jekk il-Kommissjoni se jibatu delegazzjoni fl-Eġittu biex tara situazzjoni fuq il-post u forsi l-Kommissjoni minn tal-inqas tista' titlob li jkun hemm tlestija twettiq tal-deċiżjoni tar-resettlement. Nkellem ġin terrot. President, grazzi Sur Tavares. Dak mhux point of order. Dejjem sta l-Kummissjoni jekk twiġibx il-mistoqsijiet jew le, mhix point of order Jiet il-President, mela dibattitu mitmum imsibt mozzjoni ta' riżoluzzjoni u l-votazzjoni ser isseħ dal-waqt.